parlament iġib moħu b'tant mod tant parzjali. Thank you, Mr. Golnish. I will transmit. Grazzi ħafna sur Golnish ħanad il-messagġ tiegħek lill-President. Kollegi, Nixtieq nitlobkom li eh, terġgħu tagħmlu l-ordni fil-Kamra mela ħanaddu issa l-ispjegazzjonijiet tal-vot tal-voti. tal voti tal tal voti Dawn huma punti li ma setawx jittieħdu il-bira, mbagħad ngħaddu għal punti fuq il-lista tal-lum. Irċivejna bħalma forsi tistgħu timmaġinaw ħafna tal-bit. Kollegi, isimaw dan il-punt, jekk joġobkom, isimaw. aħna nistaw inkomplu din is-seduta biss sa tlieta neqsin kwart, mhux aktar tard minn hekk, għaliex imbagħad fi tlieta nerġgħu inkomplu seduta għalhekk jekk hemm xi mistoqsijiet jew xi punti addizzjonali ngħadduhom għal għada għal għada sa jew inkella jekk mar naħqu xada wkoll naddu tistgħu tadduhom bil-miktub. Grazzi ħafna mela l-ewwel kellima l-Onorevoli Nirada. Jina naraf li hemm xi punti pożittivi f'dan ir-rapport bħal sejħa għal reviżjoni tal-MFF imma jina għastennejt mill-votazzjoni xorta waħda. Jena ma stajċ napoġġaħ għaliex xina nemmen li la darba il-Kummissjoni hija mwaħla fl-MFF kwalunkwe ħaġa tippreżenta hija ħażina għalet kemm il-darba li aħna għanna bżon għafas eh, budgetarju differenti u revizjoni reali tal-MFF ta' bejn l-2014-2015. Għanna bżon program ta' investiment reali u b'saħħtu li joħroġna mir riċessjoni inaqqas il-distak bejn reġuni eh, sinjuri u dawk f'qar fil-pajizi u li insaħħu il-kozjoni soċjali. hemm ħafna diskussjoni fuq il-pjan ta' investiment ta' Juncker huwa importanti li nħarsu l-investimenti mexjam il-pubbliku u ma nibqawx namlu l-privatizzazzjoni ta' eh, setturi ewlenin bħal il-ma l-enerġija fl-Istati Membri tagħna hemm bżonn li nappoġġaw l-SMEs nagħtu riżorsi għall-edukazzjoni u anka sajt. Grazzi. Grazzi ħafna naddu issa l-sur Mesher Smith għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna votajna kontra il-rapport Fernandez u jena naħseb li kiku kellek is saqs l-Ewropej u ma kiku jatu jajdu lek le b'saħħita għaliex mhux għax aħna kontra il-konsiderazzjonijiet tajba kollha l-impigi, l-imprenditorija, eċetera, imma l-unika tuġiba minn din il-Kamra hija iżjed budget u riżorsi propi. Anka jekk fl-istituzzjonijiet Ewropej Mem lebda istituzzjoni li għanda inqas eh, leġittimità mill-istituzzjonijiet Ewropej. U kif tista' tajt li ċittadini li huma ikollhom jiċċagrifikaw aktar flus ta' taxxi eh, biex jagħtuhom lilna? U din bażikament hija l-idea wara r-rapport u il-kumplament imbagħad huwa sussidjarju għal dan. Għalhekk qed ngħidu le. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Polċak. Jiena appoġġajt dan ir-rapport uh, kontrarjament għal kellimma qabli għalix naħseb illi waqt il-vot aħna rajna li kienet saret il-ġustizja għalix dan il-rapport. ċar, ċarina nishti nisħaq fuq zewġ punti li huma essenzjali għalija l ewwel net li nagħtu l approċċ tagħna lill kumpaniji żgħar medji u naħseb ukoll illi ukoll għanna u fuq il-fat li iktar minn 20% tal-kumpaniji u kol eddin jiffaċċaw il-krizi u mil qutin minna u r-rwol tal-kumpaniji irrit jitqis u kol fil-kontest tal-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea eh, għaliex dan jagħmel parti mill fondi ta' investiment għallek aħna stajna nappoġġaw dan il-rapport u jiena kuntent illi staj tassew nappoġġaw. Nations on the fight against... Issa naddu għal-spiegazzjonijiet fuq il- eh, ġlida kontra l-frodu, il-frodi, il-rapport annwali tal-2013 fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Naddu l kelma l-ewwel sur Pops Xil. Għal-minuta? Fidejk tuto zprávu protože považuji ochranu finančních zájmů Evropské unie za důležité téma. Jina appoġġajt dan ir-rapport għaliex jiena naħseb li l-interessi finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea huma importanti f'pajjiżi. Aħna innutajna li sar ċertu progress dwar l-azzjonijiet differenti kollha li, ma, li marru kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u f'dan ir-rapport aħna qegħdin nifukaw fuq l-attivitajiet tal-Olaf. Fil-fatt, dan ifisser li ċertu riżorsi tal-Unjoni jistgħu jintużaw mod tajjeb u jistabilixxu jekk kienx hemm ksur u imbżon li naraw jekk hemm xi sentenza mill-qorti. Jiena nappoġġa dan ir-rapport u naħseb li huwa importanti ħafna biex nibnu eh, l fiduċja f'dan l-Unjoni Ewropea. Sal-Onorevoli Gofrida. Grazzi ħafna, Sinjora President, id-dejta li rajna jajdunna li il-numru tal-irregolaritajiet fl-2013 zdiet b-17% meta qabel ma s-sanan ta' qabel. U dak li jizjet jirħassibna huwa li l-vitma u l-enija ta' dan il-ksur huwa propju l-politika ta' koezjoni, ġifiri dawn huma fondi li ġejjin eh, tittieħdu direttament mit kabbiru l-iżvilupp tat-territorju tagħna u qed jittieħdu mill benestri ta' ċittadini tagħna huwa minnu li mhux il-ksur kollu li ġir reġistrat eh, huma fraudolenti, fil-fatt ħafna minnhom mhumiex, e, imma l-irregolarità ġejja għal nuqqas ta' arfin tal-regoli u minħabba proċeduri komplikati għalhekk. Minnaħa jena nixtieq nitlob tolleranza zero e, u li jekk imxaħat li wetta il-frodi nġilduh bisħih, Imma minnaħa l-oħra il- l-azzjonijiet mhux fraudolenti naħdmu b'mod eksanti peress li niċċaraw l-affarijiet kif ukoll li jkun hemm ġestjoni aktar ċara u użu aħjar tal-fondi. Għaliex ħafna drabi huwa dan in-nuqqas li jxekkel anke l-użu tal-fondi. Grazzi. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Anderson. Ma ma naħsibx qedaw. Għalhekk kanaddi issa assur Hayes għal-minuta. Um, thank you, madam. Grazzi, Signor President. Jina votajt favur dan il-rapport annuali. Din hija parti importanti ħafna ta' trattati għal kull sena il-Kummissarju talab għal rapport fil ta' stat attwali fuq il-livell ta' frodi li jeżisti kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-eżempju ovvji tal-frodi mhux biss fl-Unjoni fl-Ewropa iżda fid-dinja huwa l-qasam tal-tabak. tal tabak il-liġ illegali dan din hija teddida l-Istati Membri għal kważi 10 biljun euro kull sena fil-gwad tat-telf ta' dħul. U u sal-2017 se jkun hemm 628 eh, biljun sigaretti li se jintb illi se jindbieħu. Um, Fl-Irlanda ħadu 130 eh, miljon eh, sigaretti u bekk għanna bżon ta' iżjed koordinament mill-viċin u eh, kooperazzjoni bejn il-servizzi tal-tħul, tal-dwana u anki l-polizija tal-dwana u koll biex nelbu din il-problema. Grazie ħafna kellimni li jmiss. Signora Maletti ċal minutek joġbok. Grazzi ħafna, Signor President, kull sena l-Komissjoni Ewropea tagħti rapport fir-rigward tal-ħarsin tal-interessi tal finanzjarji tal-Unjoni Ewropea lan huwa li nwaqfu l-frodi u niżgura gvernanza tajba fl-aħħar rapport tal-2013 inġibet l-attenzjoni għal fatt li l-impatt negattiv finanzjarju naqas għal 17% eh, fl-istess waqt il-numru ta' ksur qed jiżdied Nistaw naraw li s-sistema taħsem aħjar fil rigward tal-iskoperta tal-ksur tal-regolamenti iżda u ovju li għanna naħdmu iżjed fuq il-prevenzjoni. Jena nishtiq ninkoraġi l-Istati membri u l-Komissjoni Ewropea biex jaħdmu eh, iżjed mill-viċin biex eh, iżidu trasparenza u responsabilta. U din l-azzjoni konġunta għandat tkun mirata biex tiżgura li m'hemmx frodi tat-taxxa u li n-numru ta' ksur tar-regolamenti jonqos fil-ġejjeni. Il-kellimni Mrs. Sir Gauch mhux fil-kamra u bekk sir message fit għal minuta kħaxbok. Mela, mhux is-soltu li jiena ninkoraġġi xi ċittadini li jaqraw dan ir-rapporti mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea Iżda, rapport li għandu jinqara żgur huwa tal-orti tal-awdituri biex u għax u ma kif et eh, eh, xem ta' frodi fil-Flunja Ewropea, ħagġa tal-ħagġab kem mawx kontrol, ħagġa xokkanti hija li l-Komissjoni ma tbiddilx il-politika tagħha biex tiżgura illi id-disciplina tintuża fl tal-fondi ta' ċittadini l-istess disciplina illi illi għandhom bżonn l-istati membri fl tal-fondi ta' ċittadini tagħhom bekk qed jivvjaġġaw kull fl f'Ewropa biex joħolqu um, għaqda fl-Ewropa iżda iżda ħaġa illegali tkun meta n-nies jisirqu n-nies jisirqu l-flus mill-Unjoni Ewropea. Għal minuta sur Polċa kik jogħġbok. Jena appoġġajt dan ir-rapport rrit nisħaq fuq il-frodi ta' tip differenti illi rajna fil-politika ta' koezjoni. Huwa veru illi eh, l-ammonti huma inqas minn dak li huma eh, eh, frodi fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kollha kemm huma ma' xorta waħda hija xi ħaġa li tħassibna għalhekk aħna rajna illi kien hemm użu ħażin tar-riżorsi Ewropej fuq livell nazzjonali. Anki uh, fil-kuntest tal-programmi operazzjonali. Dawn ir-riżorsi ma sarx segwitu fuqhom attent u għalhekk kien hemm uh, fondi illi uh, kellhom jinataw li Republika ċeka lek irridu naraw il-frodi minn fejn qed issir u għalfejn u nwaqfuha. Montenegro our first. Mela se ngħaddu għal rapport ta' Montenegro għal is-Sur Kupruto jkaġbok. Caputo. Grazie, pres Grazie, President. Il-Montenegro għamel progress kbir fin negozjati biex jidħol fl-Unjoni Ewropea, fetħu 16 il-kapitlu fin negozjati fil-waqt li dawk dedikati għax xjenza, riċerka u l-edukazzjoni maluqin b'mod provizorju. Il-Gvern ta' Montenegro kien proattiv fil-proċess ta' rikonċiljazzjoni reġjonali u għandu l-mertu li ġi allenjat mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti fid-daw ta' teddit internazjonali li jeżisti. Montenegro għamel eh, passi l-qoddim importanti li jatuna tama għall svilupp ta' dawn il-negozjati li jena futajt favur. Thank you. Our next speaker, Mr. Bogovic. Mr. Bogovic, jekjoġ, bokal minuta. Mela negozjati mal-Montenegro imbdew fil-2005. U 16 minn 23 kapitlu tlestaw. Sissa. Jina minn skur li l-Montenegro se jisbicċa jidħol fl-Unjoni Ewropea f'ħafna ehm, oqsma li huwa kompetittiv u eh, raw riżultati, l-isforzi jridu jitkomplu. U l-istess eh, fil-pajizi kandidati l-oħra. Fil-Montenegro għanna l-istess problemi. Id-ġittijiet tal-bnedem, l-istrutturi tal-ġustizja, problemi għal reġuni kollha kemm reġun kollu kemmu. Jiena nixtieq li l-livell tal-għajxin hemmhekk jitla' fil-Montenegro, iżda l-livelli morali għandhom jitilaw jizdidu u kol, għan baskijek għagħba kal-minuta. Grazie ħafna, President kollegi, jiena appoġġajt dan il-rapport għaxu objettiv u juri l-progress ta' Montenegro lejn l-Unjoni Ewropea ovvjament id-djafija ta' Montenegro għonek hawnhekk tal-espressjoni, tal-istampa, tal-libertà tal-espressjoni tal-istampa anki frigwat ta' relazzjoniet mal-Kroatja, iżda fil-bicċa kbira Montenegro u għamin ta' uddim frigwat tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. Fil-Montenegro għanda unanimità sħiħa frigwat ta' krizi fil-Ukrajina jew dwar leġlazzjoni kontra terrorizmu eh, fuq l-ISIS fil-Montenegro. Għandek attitudni ċara dwar il-persuni li, li jinsieħbu fl-ISIS u bekkina appoġġejt il-rapport u għawihet objettiv u bilanċat grazzi. Madam, grazzi, signora Petir, minuta. Jiena appoġġajt l-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni għall-2014 dwar il-Montenegro għaliex ħafna taqsimiet turi biċċar li il-Montenegro għamel progress imma turina wkoll li eh, hemm eh, sfidi li il-Montenegro trid jiffaċċhom fi żmien li ġejjin irid eh, nisħaq fuq il dawk il-kwistjonijiet marbutin mal-kapitli ta' negozjati ta' 23 u 24 u dawn essenzjalment Eh, jirrigwardaw l-istat ta' dre, ġudikatura indipendenti, l-ġlida kontra l-korruzzjoni, l-libertà tal-istampa, governanza tajba u anki regolamenti għal finanzjament trasparenti tal-partiti politiċi u anke ħlas ta' kompensa danni l vittmi tal-gwerra fostom il-Kroazja. Naħseb illi u importanti li il-rapport jitkellem ukoll dwar ħolqien ta' atmosfera ta' tolleranza uh, benfassi fuq il-minoranzi uh, etniċi naħseb li huwa importanti l Montenegro tħares l-identità ta' Boka Kotowska u taħseb taħdem ukoll ma' pajjiżi ġirin tagħha li huma diġà membri tal-Unjoni Ewropea. Issa ngħaddu għal rapport tal-progress tal-2014 dwar il-Fajrom. Signora Borzan. Jiena naqbel, appoġġaj dan ir-rapport għaliex hemm żewġ messaġġi importanti li qed jibgħat l-ewwel li l-Maċedonja qiegħda titwaqqaf mod inġust milli tiftaħ in-negozjati minħabba kwistjoni bilaterali mal-Greċja dan dini okkażjoni oħra fejn il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tirrakkomanda l-ftuħ tal-proċess ta' negozjati imma xorta ma naħsibx li se nagħmlu progress. It-tieni punt importanti jirrigwarda il-libertà tal-istampa u l-governanza pubblika b'mod ġenerali fil-Maċedonja. Jekk ikun hemm biss numru żgħar ta' allegazzjonijiet fuq il- fu ta', ta allegazzjonijiet fuq il-tapping ta' telephones Eh, dinja hija xi ħaġa li ma tistax tkun tollerata fi stat demokratiku l-Maċedonja għandha eh, tħalli l-investigazzjoni tisiru b'mod indipendenti u autonomu sabiex dawk li huma ħatjien jitresqu qudiem il-ġustizzja. Jugoslavske Republiki Makedonije sem podporu, ker po mojem mnenju dobro identificira stanje v državi kien Ir-riżoluzzjoni fuq il-fajrom hija xi ħaġa li nappoġġajta li xi sitwazzjoni ġiet analizzata kif suppost l-affarijiet mhumiex sejrin partikolarment tajjeb imma minnaħa l-oħra il-Maċedonja għandha bżonn li tibda tieħu passi fid-direzzjoni tajba. Il-problemi għandhom bżonn jiġu solvuti kemm jista' jkun malajr sabiex in-negozjati jkun jistgħu jinbdew. Is-sitwazzjoni politika ta' bħalissa fil-Maċedonja hija waħda kritika u jekk indewmu in-negozjati din tista' tigrava il-kriżi għalhekk aħna nixtiequ nappoġġaw il-bżonn u xewqa l-aktar stabilità f'dan ir-reġun u m'għandniex nippermettu li s-sitwazzjoni issir anka inqas stabli mill diġa i. Hemm bżonn li jkollna id-dialogu. Grazzi, grazzi sal-Onorevoli Ġambaski għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President Kollegi, jina appoġġajt dan il-rapport ukoll għaliex dan huwa messaġġ verament importanti li noħorġu lill-gvern u nibatu lill-gvern ta' Skopje. Il-problemi bilaterali rridu jiġu solvuti, it-trattat fuq ir-relazzjonijiet tal-viċinat bejn il-Bulgarija u l-Maċedonja irridu jiġu konklużi, il-mibeda bejn iż-żewġ eh, pajjiżi partikolarment fl-istampa tagħhom ċi eh, tispiċċa il ġittijiet ta' ċittadini kollha fil-Maċedonja għandhom jiġu rispettati u għandhom ikunu jistgħu eh, jużaw il-lingwa tagħhom. Hija l-ewwel darba li dokument tal-Parlament Ewropew semma iċ-ċittadini ta' Maċedonja u identifika wkoll il-Bulgarija dan huwa messaġġ irid jinsbat mod ċar l iskopja ġibri li dan huwa l-unika mod kif naddu eh, għal triq li twassal għall-integrazzjoni Ewropea għal eh, dan il-pajis. Grazzi. Grazzi ħafna sa naddi l-kelma lill-Onorevoli Peter. Jena nappoġġa s-solidarjetà li urejna l maċedonja nistidnum permezz rizoluzzjoni riżoluzzjoni tagħna e, sabiex il-Kunsill u l-Kummissjoni jsibu soluzzjoni wara disa fallimenti sabiex jiftu uffiċjalment negozjati mal-Maċedonja fil-waqt li il-konflitt bilaterali rrid jiġi solvut mod parallel skont il leġislazzjoni Ewropea il-Maċedonja ila tistenna 10 snin minħabba l-konflitt mal-Greċja dwar l-isem u din hija xi ħaġa verament skoraġġanti għal poplu tal-Maċedonja. Kroazzi, il-Kroazja hija eżempju ta' prassi tajba u dan irid jiġi applikat anka għal każ tal-Maċedonja. U għal darba oħrajn nixtieq nistieden lil kunsill u Kummissjoni Ewropej biex jużaw eżempji pożittivi mir-rounds ta' qabel tan-negozjati sabiex jisibu mod urġenti il-mod ta' kif il-Maċedonja tkun tista' tiftaħ il-negozjati uffiċjali mal-Unjoni Ewropea x'hekk jistħoq ilha grazzi. Grazzi ħafna sanaddu għal rapport ta' progress tal-2014 dwar is-Serbja. U l-ewwel kelliem għal minuta huwa is-Sur Poshpism. Pěkně, paní předsedkyně, já jako člen delegace pro spolupráci se Srbskem vítám. Bħala membru ta' delegazzjoni għal kooperazzjoni ma' Serbia jena uh, eh, kontent bil-progress bil illi għamlet is-Serbja. Dan ir-rapport huwa importanti b'mod partikolari għaliex jindika ċerti problemi illi għadhom jeżistu hemm il-kwistjoni tal-ġustizzja, il-riforma tal-polizija, l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u dan il-pajjiż hija tisforza ruħu biex iwettaq riformi għalla volja għatem lokal progress. Dana, dan kollu huwa spiegat fil-rapport eh, li eh, s-Serbja tittamel progress biex fl-istat ta' dritt biex s-sir membru tal-Unjoni Ewropea. L-istat ta' dritt u riforma tal-Polizija ġilda kontra l-korruzzjoni ma' fost eh, l-aspetti l-iktar importanti l-Unjoni Ewropea għedet tistenna s-Serbja tamel dawn il-riformi kollha. Grazzi resolucijo ki govori o napredku srbije sem z velikim veseljem podprl govori o velikih prizadevanjih srbske vlade da tako z reformnim programom z boljšimi odnosi v regiji kakor tudi z ostalimi eh, Il-gvern daħal eh, programmi ta' reformi biex ikun hemm relazzjonijiet aħjar fir-reġjun u kien hemm progress fil-istat ta' dritt u anki mażamma mal-valuri tal-Ewropa. Iċ-ċittadini tas-Serbja fil-fatt jistħoq ilhom il-solidarjetà mill-Ewropa. U l-istat tant żviluppa illi jkun xira illi jidħol fl-Ewropa. Fl U n-nis temmek u ma favur isħobija tal-Europa, fl-Europa, iżda għanna nappoġġaw dan il-proċess mezz tal-istrumenti finanzjari u oħrajn. Issu ġan baske kħeġbok. Jina, grazie ħafna eh, kollegi, jina appoġġaj dan il-rapport u koll, għanna messaċ importanti ħafna li jindbat, għandu jindbat l-gvern huma għandhom jaċċettaw iddaħlu l-regoli Ewropej anki fil-gwad tal-minoranzi etniċi kif ġew marfa mill-Serbja wkoll kull minoranza għandha tista' tkun tista' ehm, tuża l-lingwa tagħha speċjalment fit-talim u għandek minoranza tal- tal-Bulgarija hemmhekk li tinsab fil-ponent tas-Serbja u għandhom jintużaw il-lingwa tagħhom għat-talim għall-edukazzjoni. Dan huwa messaġġ importanti ħafna għas-Serbja u għandhom jaċċettaw dan eh, biex jitlu fl-Ewropa. Is-Sinjura Petja, kjoġbok sam e, rezoluciju o izvješću o napretku Srbije za 2014. godinu. Jina appoġġajt rezoluzzjoni għal 2014 il-rapport ta' progress tal-Serbja mill sur Makalista għax dana jibat il-messaċ ewlieni li għana najnu li Serbja fil-implementazzjoni ta' dak kollu biex jitlu fl-Unjoni Ewropea naħseb li l-Komissjoni Ewropea għandha rwol importanti hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija għandha taħares il-sa dritt il-biċċa kbira tal-emendi li ġew sottomessi mill-kollegi tal-Kroazja tieħdu l-konsiderazzjoni nixtieq nisħaq l-istatus tal-minoranzi u anki l-persuni li jebu hawnhekk jiena kontenta li kollegi fil- Parlament Ewropew indunaw kemm hija diffiċli il-ġurisdizzjoni tal-awtorità statali hemmhekk huma fost affarijiet oħra għax dawn qed jobbużaw mill-ġurisdizzjoni u l-emenda mresa llum turi dan il-pont. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax twarra il-problemi għandha solvihom u għalhekk għal darba oħra nixtieq insejħhom insejħhom nsejħilhom biex Um, jappoġaw li Serbja tabolix l-artikli 2 u 3 u l-Sur Makalovic eh, jista jeżerċizzja il-dritt tal-proċess ġust fis serbja Grazzi, il-kellim li missi kħeġbak. Fil-isfond ekonomiku politiku, il-Serbja fil-fat hija tikkostitwixxi parti mill-Ewropa u għalek ikun naturali li nikkonfermawha bħala membru tal-Unjoni Ewropea, iżda Serbja għandha tkun ċara li dana jkun um, possibbli biss jekk ikun hemm rikonċiljament mal-minoranzi etniċi kollha kemm huma. Nis li bataw ħafna iżda għandhom jimxu lejn l-Unjoni Ewropea b'dan il-mod jiena nappoġġa dan ir-rapport biex nikoraġixxu s-Serbja. Mhux fidejn l-Unjoni Ewropea li jsiru dawn ir-riformi mhix ħaġa li għandha tiġi imposta minn barra fuq il-pajjiż, iżda huwa essenzjali biex dan il-proċess jimxi l qudiem u jinn nittama li s-Serbja tkun ta' eżempju għal ħafna pajjiżi oħra l-esperjenza u rritna dan fil romania u fil slovenia Grazzi. Uh, moram reći da uh, pri spremljanju uh, Srbije v procesu približanja. Jina nixtieq ngħid biss. Meta nħarsu lejn Serbja, illi ta' tavviċina l-Unjoni Europea, dan huwa pass enormi l qudiem f'diversi oqsma, fir-riformi, fil-ġustizzja. Riformi li huma importanti biex jitlu fl-Unjoni Ewropea. Issa kien hemm xi fatturi esterni li kienu ta' problema għalina, per eżempju l-arar Is-Serbja eh, għaddit minn żmien diffiċli. U għanna najnu għombek, kemm jistakum malar biex jitlu biex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u għandhom relazzjonijiet mal-viċini tagħhom. U biex namlu hekk aħna għandna nuru solidarjetà għandna najnu għom issa l-ispjegazzjonijiet tal-Kosovo. tal kosovo Għabel ma namelek nix namel dikjerazzjoni jenajt li għanna l-estu il-proċedimenti sal-leta neqsin kwart, issa se neħu bis spiegazzjoni tal-voti fuq il-Kosovo u il-rapport rosati biex dawn fil-dawk fil-kamra jistaw jitilqu ikolkom l-opportunità ta' spiegazzjoni għada fil-bidu tal-spiegazzjoni tal-voti. Bekk qed ngħaddi għall-ispjegazzjoni tal-proċess ta' integrazzjoni ta' Kosovo, is-Sur Bogovic Kjoġbok. Soluzzi u procesu vključevanja Kosova sem podprl, saj predstavla dober pregled na že L-integrazzjoni, il-proċess ta' integrazzjoni tal-Kosovo uh, Jiena ta' din ir-riżoluzzjoni għax tinna ideja ta' dak li seħdam l-aħħar snin tindika l-problemi u naqasijiet li jrid jiffaċċa l-Kosovo u eh, l-problemi li jrid jindirizza aħna dal-aħħar rajna li il-ċittadini ma jħossomx li għandhom futur fil pajjiż tagħhom stess u danna għaliex ħafna mill-sistemi fil-istat tagħhom miex eh, qegħdin jaħdmu kif suppost u dana ovvjament wassal għal ħafna nies biex jitilqu minn dal-pajjiż. Eh, situazzjoni Sitwazzjoni hija allarmanti u ovvjament dan qed ikollu impatt fuq pajjiżi Ewropej oħrajn, pajjiżi eh, ġirien imma pajjiżi oħrajn ukoll gruppi ta' kriminali illi qegħdin jobbligaw liċ ċittadini biex jitilqu mill-pajjiż Grazzi, President, kollegi, na appoġġajt dan il-rapport għaliex eh, il-Senjura Lunacek, il-rapporter, kitbet rapport bilanċat oġġettiv Iva, hemm ħafna problemi fil-Kosovo minħabba l-kriminalità organizzata, traffikar ta' droga, problemi ekonomiċi u ħafna persuni qed eh, eh, ħossuhom ġela biex jitilqu f'dan ir-rapport aħna rakkomandajna li jiġu difiżi id-drittijiet tal-minoranzi etniċi bħal dawk tal-Gorans. Naħseb din hija triq li għandu jaqbad il-Kosovo jekk irid jidħol biex jagħmel parti mill-familja Ewropea. Fil-Kosovo hemm ħafna problemi. Imma naħseb li l-Kosovo qiegħed jipprova jindirizzhom għalhekk appoġġajtu r-rapport. Eżis kollegi huwa naċċettabbli dan ir-rapport għaliex ma jqis b'ebda mod l-interessi Eh, u l-izvilup tal-Serbi li kienu tant tal-qalb Viktor Ugo. Il-Kosovo qed jitqies bħala eh, problema solvuta fejn is-Serbi u eh, l-Albaniżi qegħdin jaħdmu sew, jiġifieri hemm din l-ideoloġija assurda li qiegħda tkun imposta għal 20 ta' snin mill-Gvern tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea. Ir-realtà illi l-Unjoni Ewropea għamlet kollox fuq din is-sitwazzjoni Rikonoxxejna l-organizzazzjoni eh, terrorista u emmin is li dan l-istat huwa kandidat eh, bħala kandidat għall-Unjoni Ewropea. Thank you, Madam Bilbao. One minute, please. Onorevoli Bilbao għal minuta, grazzi ħafna Sinjura President, jina appoġġajt din ir-riżoluzzjoni fuq il-Kosovo għaliex il-rieda tal-persuni eh, espressa eh, mod ħieles pala bażi tal-paċi u l-istabilità huma parti mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea Ehm, il-prinċipi il għadhom li għanna bżon ta' Ewropa federali, għanna bżon ta' spazju komuni li nkunu staw nifacċaw il-sfidi globali, spazju li irrit ikollu l-adezjoni ħilsa tal-identitajiet li kolla li huma parti minnu ċittadini kolla. Kwistjonijiet tant sensittivi bħal-identità nazzjonali hija eh, ġejja minħabba minħabba dawk li jaħsbu li jinsabu eh, li huma zjed importanti mir-rieda tan-nies. Grazzi ħafna naslu naddu issa l-aħħar eh, l-aħħar spiegazzjoni tal-vot fuq ir rapport rużati. L-Onorevoli Gufrida, grazzi ħafna jina votajt favur għalli xaħna l-koll rridu nammettu li l-rkupru li konna edin nistennew ma sarx, ma wasalx. Aħna issa nittamaw li il-previżjonijiet tal-Komissjoni Ewropea huma reali. Tlet, tlet affarijiet li ġew identifikati huma importanti ġu l-investimenti riforma strutturali sabiex ikun hemm il- li nerġaw nibdew mixin fuq it-triq Memx li mannix ikonna impedimenti għal tkabbir, impjigi u edukazzjoni l-SMEs huma wieħed mill-ikbar rizorsi tas suq u qegħdin jiltaqgħu ma' ħafna ħafna problemi biex ikollhom kreditu u finanzjar. Il-livelli ta' ħarsin soċjali huma minimi f'ħafna pajjiżi u jinsabu l-bot ħafna milli jkunu standardizzati, il-fondi strutturati mhux ħafna mhux dejjem jintefqu u ġili jintilfu li nistennew li konna tkabbir kienet xi ħaġa forsi naqra innoċenti, imma issa irrid nafu minn fejn ħanitilqu u x'għandna nirranġaw Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Gil, grazzi ħafna Sinjor President, jena appoġġajt dan il-rapport u kolla li xil l-approċ l-ġdid tal Komissjoni għal politika ekonomika b'enfasi fuq skabiru l-investiment. Il-rapport għalija jinsisti fuq ċertu riforma li huma importanti ħafna li huma meħtieġa l-Istati membri, ġifri li jrid ikunu eh, bilanċati soċjalment u favur tkabbir. U il-pajzi li għandhom surplus irridu jagħmlu aktar biex jerġgħu jniedlu it-tkabbir imma fil ġejjini l-Unjoni Ewropea ċ tikkunsidra wkoll riformi li saru mill-Istati Membri biex jiġġieldu il-frodi u l evazjoni tat-taxxa u jagħtu kreditu lil dawn l-Istati Membri bl-istess mod bħal dawk il-pajjiżi li naqsu l-deficit eċċessiv tagħhom ukoll ikollhom ċertu krediti. Grazzi. Grazzi ħafna, s-sal Onorevoli Maletic. Grazzi ħafna, Signora President. It-tlet pilastri li il-tkabiru ma' bizzati fuqom u ma' riforma strutturali, konsolidazzjoni fiskali u l-investiment. Investiment huwa investiment fl-edukazzjoni, appoċ għal modernizzazzjoni, eh, risorsi ta' enerġija irħas, dawn huwa kollha importanti sabiex inkunu nistgħu nżidu l-kompetittività. L-investimenti huma nieqsa għaliex memx rida li jittihdu ċertu riski u mem lebda tama is-swieq finanzjarji tagħna huma frammentati iż Il-distak tal-investiment nistaw nal-uħ jekk niftu possibiltajiet oħra sabiex natu self lill-imprendituri. Dan ir-rapport juri li gvernijiet pozittivi u koraġġużi jistgħu jkunu ottimisti dwar ġejjini tagħhom għalhekk jiena verament kuntent li dan ir-rapport ġi preżentat b'maġġoranza fil-Parlament. Grazzi ħafna sa Sinjura Ċinici. Grazzi ħafna Sinjura President. Il-kriżi ekonomika għad għandha ħafna konsegwenzi li qegħdin ixekklu l-irkupru eh, ekonomiku anke jekk fl-2015 suppost ħajkunem hemm xi irkupru u għadden ħajkun aħjar fl 2016 Iżda ħna ħajna xinna naslu dan mm, għal dan biss fuq tlet, jek nibbażaw ruħna fuq tlet pilastri li jissemmew iġbri investimenti, accelerazzjoni ta' riformi strutturali u li li kunem budget eh, li kun responsablu favur it-kabbir. Ma ninsewx il-bżonna l-Unjoni Ewropea li tkun tista tipromuovi l-kompetitività tagħha fuq livell globali billi twessa u saħħa l-investiment u it-tejjeb il-suq għal prodotti u servizzi Fil-rapport rajna u koll interventi li għandhom waslu għal aktar eh, għal ħadim aħjar tal-amministrazzjoni pubblika kif ukoll għal dinja tax-xogħol, partikolarment għal dak li huwa l-qatt fost iż-żgħażagħ li hija xi ħaġa li qed taffettu għandna wkoll. U għalhekk jiena votajt favur, grazzi. you, Mr. Messerschmidt. Grazzi, Sir Messerschmidt, jikerġbok. Grazzi ħafna, President, jiena votajt kontra dan ir-rapport, mhux għax jiena kontra ma naqbilx ma' ċifri jew jew għax nixtieq niddiskutu il-kontenut fil-iżjed fil-font, għax imma għax il-perspettiva hija ħażina. Eh, tħalli barra l-fatt li tkabbir fil-dinja hija ikbar milli tkabbir fl-Ewropa, tkabbir fl-Ewropa tkabbir fl-Unjoni Ewropea huwa ikbar minn dik tal-Eurozone. U bekk hemm xi ħaġa ħażina fil-żona tal-Euro. Fl-Unjoni Ewropea mhix se toħroġ mir-reċessjoni sakemm ma, ma neħelsux mill-idea illi jista' jkollna monita mm, maqsumma ma dawn l-ekonomiji kollha għandna nħallu demokrazija li tirrenja fil-Greċa u fil-Ġermanja nħallu in-nies jiddeċidu kif se jaħdmu fil-ekonomiji tagħhom għax b'dan mod biss nistgħu nsibu tkabbir fl-Ewropa għal darba oħra. Sur Balzo jkexbok. Elnök asszony, köszönöm a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 kien eh, meta kriżi imbdiet edna li rridu waqfu gvern ekonomiku Ewropew li jaħdem bħala gvern kif bħala gvern. Iżda mbagħad intqal dan kien qawwi u dajafniħ u għet nħarsu lejn kooperazzjoni mill-viċin u l-semestru ekonomiku l-istati membri rridu jgħidu x'se jagħmlu xi pjanijiet għandhom biex idaħlu fis-seħħ eh, dan semestru. Mbagħad ħafna diskussjonijiet li saru fuq dan l-Unjoni Ewropea mbagħad tiddeċidi għabbażi ta' dawn diskussjonijiet jekk il-miżuri kienu se jiġu aċċettati jew le. Problema hawnhekk hija li jrid ikollok definizzjoni ċara ħafna ta' dak li l-Istati membri bissibhom jagħmlu. Dan se jidħol fil-drittijiet tal-Istati membri se neħdu l-bqija tal-ispjegazzjoni tal-voti għada id-seduta hija sospiża llum sa' tlieta. Grazzi.